So, good afternoon, colleagues. The next item on the agenda. Grazie Hafna. Nissa ħanaddu għal mistoqsijiet il-Kommissjoni. L-ewwel mistoqsi li għandna dimna hija minna s-sur Papastankos. U hija indirizzata lill-Kummissarju Pitjeva li għandu x'taqsam dwar l loti ta' jnuna monetari l pajizi tal-Afrika ta' fuq. Kummissarju, kjoċbok. Thank you, Madam President. Uh, Grazie ħafna, Signora President. Kommissjoni adottat eh, deċiżjoni ta' 3 miljoni għal lejnuna umanitarja relatata ma' l-krizi tal-Libja f'Fefrar ta' 25. Daw il-fondi ġew mobilizzati immedjatament u kienu l-ewwel kontribut li wasal. Dan ammont inizjali ġie miżjud għal 30 miljun euro fil-3 ta' Marzu nħabba l-bżonnijiet li kienu qed jiżdiedu ammont addizzjonali ta' 6 miljun euro ġie mobilizzat taħt il-budget line ta' protezzjoni ċivili u għajnuna mm, materjali li provdita. L-għajnuna monumentarja hija implementata mill partner Stata ehm, finanzjata minn ECO jew inkella għajnuna mill-Istati membri mobilizzat u koordinat mill-mekkanizmu ta' protezzjoni ċivili tal-Unjoni Ewropea u tkopri l-offerta ta' għajnuna lil dawk li qegħdin fil-frontieri mal-Tunizja, l-Eġittu u l-Alġerija biex jgħin ir-repatriazzjoni tal-ċittadini eh, ta' pajjiżi terzi għal pajjiż oriġini għajnuna u protezzjoni l dawk in-nies li għandhom eh, stat ta' refugjati ma jistawx irreġgħu lura għal pajjiżhom u lil dawk il-Libjani li qed jaħarbu mill-Libja. Finanzjar ta' stocks ta' emerġenza biex jagħtu għajnuna kif ukoll eh, provvisti mediċi u għajnuna fil-Libja nifisa meta ikun hemm ċerta zoni li jiġu jkunu aċċessabbli li bħalissa Eh, eh, situazzjoni miexek hekk għal-territorju kollu għalissa. Aħna nistgħu noperaw mill eh, naħ tal-ponent fil-zona fejem Gaddafi u kontrollata minnu ma nistawx. Il-Kommissarju rappresentant li għall affarijiet barranin adotta flimkien il-8 ta' marzu komunikazzjoni dwar il-msħubija ta' demokrazija u prosperita eh, konġunta għal naħatis fil mediterranju t toffri strateġija biex jappoġġa it-tibdiliet verament importanti li qed isiru fil-nofsinhar tagħna il-Komissjoni qed immobilizza l-istrumenti biex tappoġġa l-Italja u stat membri jekk oħra jekk hemm bżonn jekk ikun hemm dħul massiv ta' migranti mill-Afrika ta' fuq. Jekk dina ħaġa tissi ħaġa tidħiġri, dan jfisser ukoll ikun hemm miżuri operazzjonali u għajnuna finanzjarja l-operazzjoni konġunta ta' Frontex Hermes bdiet fi frar ta' frar 20 ta' frar b'esperti u materjal mill-istati membri u aħna qed nippreparaw għal xenarji differenti u jekk ikun hemm bżonn l operazzjoniet ta' Frontex ikunu jistgħu jiġu msaħħa biex ikunu jistgħu jiffaċċaw situazzjoni ġodda u qed nipprovaw ukoll eh, nġibu finanzi mill-External Borders Fund u mill-European Refugee Part fund li eh, għandhom total ta' 25 miljun euro. Ħafna stati membri huma disposti li joffru eh, esperti u kif ukoll materjal tekniku. Meta nqabluha mal-status quo, l-operazzjonijiet militari eh, preżenti ma' jaffettwawx il-livell ta' ċess umanitarju għax kien limitat mill-bidu tal-kriżi minn forzi li huma leali għal Gaddafi. Il-negozjati li għaddin bħalissa bejn l-autoritajiet fi Tripoli u l-ġnus maquda eh, għal-koordinazzjoni tal- eh, affarijiet eh, umanitarja għadhom ma waslux għal ftehim biex ikun hemm aċċess umanitarju għal punent tal-Libja. Grazzi. Thank you very much, Commissioner. Mr. Papastampos. So, kirja Proedre. Onorevoli Papastankos. <clears throat> Grazie ħafna. President, nishtiq nirringrazzja l-Kommissarju għal din il-risposta. U allura dan juri il-wiċ uman. Imma ħna nsaqsu nfusna fl-istess ħin għal sakemm l-għajnuna monetarja eh, tasal għal dik għal dawk li xaqqom u ma desnat li jieħduha. Allura tajjeb l-komissarju isemmilna il-pajizi fuq in-naħa ta' tramuntana u nixtiequ li s-su Ewropew Eh, jappoġġja il-prodotti li joħorġu mill-Afrika ta' fuq u li jitlu fl-Unjoni. Imma permettuli il-konkurrenza qiegħda fin-naħa ta' nofsinha tal-Ewropa. Allura, meta jkollna flussi ta' immigrazzjoni ma tistax, ma jistax dan ir-reġjun eh, jirċievi dawn l ajnuniet grazzi. U grazzi daw kollha illi tkellmu kjoġob konsumu regola ta' 30 sekonda. Fuq l-effettività tal-lajnuna umanitarja mill-bidu tal-krizi, l-iżjed aspett drammatiku u l-impatt umanitarju nistaw naqsmu fit-tlieta. Di... L-ewwel il-fluss il-bar ta' minn ħaddiema migranti għad Tunizja, l-Eġittu, Alġirja u Niger. Emmek il-Kommissjoni u l-Istati membri kienu effikaċi ħafna, aħna konna kapaċi mobilizzaw trasport bl-ajru u bil-bahar minn eh, bastimenti u aeroplani tal-stati membri kif ukoll injezzjoni eh, umanitarja eh, għal eh, u oħrajn li qegħdin jgħinu fil-influss il-moviment 120 elf li ħarbu mill-Libja. It-tieni li fil-vant tal-Libja fej għandna ċezz aħna tajna appoġġ għat-trattament mediku kif ukoll għal mm, għal tpoġġija ta' ikel memx krizi ta' ikel imma din hija pajjiż li jimporta 90% tal-ikel tagħha. allora rridu nkunu preparati. Hemmhekk ukoll aħna qed ngħinu eh, l-Afrikani li ġej minn naħa isfel tal-Afrika, speċjalment miċ-ċad li sabu lilhom infushom f'pożizzjoni diffiċli inħabba il riskju għal eh, sigurezza tagħhom X'kienu qed jiġi eh, konsidrata bħala merċenarji Eh, li mumiex. Allora qed konna qed ngħinuhom biex jippruvaw jgħaddu għall-Eġittu. Tekkin kien kienet jina nafu. It-tielet huwa li nafu fit żona kontrollata minn Gaddafi hemm bżonnijiet umanitarji maħna limitati fl-aċċess tagħna għal din iż-żona. Aħna ġa ehm, eh, reservajna 9 miljun euro biex jekk il-kondizjoniet jippermettunna li nkunu nistaw nidħlu eh, l-World Food Program u organizzazzjoni umanitarji oħra biex nkunu nistaw nejnu. Fuq it-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek jiġifieri l-aċċess għas-swieq dinja il-ofol tal-inizjattiva tal-Mediterran tan-nofsinhar. tal mediterran tan nofsinhar u eh, aħna qed nippruvaw niżguraw li nkunu nistgħu nofru jkun hemm ġejjieni aħjar, jkun hemm impjiegi u prosperità f'dawn il-pajjiżi. U hemmhekk eh, qed nisħu ħafna fuq il-kummerċ, il-kummerċ mal-Ewropa evidentement, imma anki kummerċ bejn dawn il-pajjiżi nifisom. Grazzi. Għandi mistoqsija supplementari oħra, Missur Assitis. Grazzi ħafna, President Komissarju. Is-sitwazzjoni fil-preżent fil-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq qed toffri ħafna sfidi. L-Unjoni Ewropea għandha ħafna sfidi qudiemna. Il-Financial Times ippubblikat artikli fej li għajdu li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kienu kapaċi jirrepatrijaw il-ċittadini tagħhom ma dawk li baqgħu hemm eh, m'għandhomx għajnuna medika u ħafna minnum kienu mill-Bulgarija. Lajnuna medika kienet importanti ħafna kif ħatamlu dan. Please. Okay. Um, let me let me first say that the um, um, if L-ewwel ngħid ngħid qabel kollox l-evakwazzjoni ta' ċittadini Ewropej verament kellha suċċess. Aħna kellna kapaċi konna koordinazzjoni bejn l-istati membri tagħha u aħna eh, kellna ċentru ta' monitoraġġ biex eh, eh, jiġu koordinat dal-isforz. Bħala riżultat ta' dan, il-maġġoranza assoluta ta' ċittadini tagħna ħarġu barra mill-Libja b'forma maġla u b'forma bibel ta' sigurtà. Kien hemm evakwazzjoni massiva u kienem biss xi li bqaw ehm, li kellhom li ridu jiġu evakwati u xi ftit minnhom ġiġa ġew evakwati fuq ajruplan Russu. <clears throat> Il-kwestjoni tal-servizzi u għajnuna medika eh, evidentement nħabba li aħna evakwajna ċ-ċittadini Ewropej kien hemm il-liġi ta' konsekwenzi li, li ma nistgħux jantiċipaw xi ftit miċ-ċittadini Ewropej kienu parti mis-sistema Libjana ta' medika u xi ftit minnhom speċjalment l-infermieri mhux forsi daqshekk tobba ma' infermieri iva. Allura aħna hekk qed nippruvaw nagħmlu kull sforz biex E, ikonna organizzazzjoni umanitarji li jispeċjalizzaw fil-kura medika biex jagħtu aċċess għal ċittadini Libjani u ċittadini ta' pajjiżi terzi fil-Libja nifisa. U fl-istess ħin aħna l-aspett kritiku li Gaddafi jippermetti li l-organizzazzjoni umanitarji e, fil-ponent e, ħaġa ma nistawx natwa importanza iżjed mill-li għanda. Aħna għanna tim emmek ta' esperti li huma għadhom kem ġew minn missjoni ta' eh, valutazzjoni hemm iżjed u iżjed nies li huma midruba li għandhom bżonn għajnuna medika imma li l-għajnuna medika li eh, qed nibagħtu materjali u ta' espertija eh, probabbilment adekwata fil-parti tal-Vant imma mhijiex il-każ fil-każ ta' Misurata u oħrajn li huma kontrollati minn Gaddafi. Ah, hemmhekk kif probabbilment ġiġa taf hemm sforzi biex wieħed eh, operazzjoniet minnaħa tal-bahar biex wieħed iwassal vapuri mediċi biex ikunu eh, iżidu l-kapaċità ta' trattament mediku. Grazzi ħafna. Naddu issa għal mistoqsija li jmiss. Is-Sur Balsitis l-Kummissarju Mrs. Daminaki. Give you a moment to change seats. Forsi intu naqra ħin biex tibidlu l-post feqda bil-qeda, issa mistoqsija diskrepanzi fil-kura medika fl-Stati membri. Commissioner, when you're ready. Thank you, Madam Chair. Grazie, Signora President. Eżis membri parlamentari skont it-trattat il-kompetenza biex nindirizzaw dan kwistjonijiet edha fl-istati membri. L-Unjoni Ewropea twetta azzjonijiet biex tappoġġja tikkoordina jew iżid mal-azzjonijiet tal-istati membri biex ittejjeb il-saħħa tal-nedmin. Il-Kummissjoni temmen li ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea kollha għandhom kollhom aċċess universali għal kura tas-saħħa ta' kwalità għolja. Il-Kummissjoni għalhekk nediet numru ta' inizjattivi f'dan il-qasam u jien kuntenta li nirrispondi mistoqsija fil-2009 l-Kummissjoni adottat komunikazzjoni solidarità solidarità u saħħa biex innaqsu disparitajiet fl-Unjoni Ewropea u din komunikazzjoni tgħid li rridu naqsu disparitajiet fis-saħħa f'Diċembru li għadda s-servizz tal-Kummissjoni nedew azzjoni konġunta ma' 14 il-Stat membru biex innaqsu in ugwaljanzi fis-saħħa fil-qafas tal-programm tas-saħħa aċċess universali għal kura tas saħħa ta' kwalità għolja u għawkoll eh, fok għal koordinazzjoni fuq is-saħħa u kura fuq tul ta' żmien. F'dan il-mod stati membri qablu fuq miri speċifiċi fuq is-sistemi ta' kura tas-saħħa. Aċċess għal kura tas-saħħa kwalità ta' saħħa saxħa u sostenibilta ta' politiki tal-kura ta' saħħa saxħa Flimkien ma' direttiva ġdida fuq drittijiet tal-pazjenti pazjent tal-Unjoni Ewropea jkollhom l-opportunità biex jieħdu l-informazzjoni fuq trattament li huma disponibbli barra mill-pajjiż ikunu jistgħu jfittxu wkoll rimbors tal-ispejjeż. Fl-aħħar is-settur settur tas-saħħa huwa wieħed mill-oqsma fundaturi tal-politika tas-saħħa ta' bħalissa elementi bħal modernizzazzjoni ta' infrastruttura tal-isptarijiet jew l-kisba ta' mir mediku jew taħriġ ta' staff mediku jistgħu jtejbu l-aċċess ta' ċittadini għal kura tas saħħa speċjalment fl-iktar reġjuni fqar. Grazzi. Grazzi issa sur Balsitis. Grazzi, Sinjor President, Kommissarju jingrat għal risposta komprensiva tijak. Zal votanti tijaj spessi saqsuni meta nitkellmu dwar nies li għandhom mart komplikat il-mistoqsija u l-anija hija il-kura. Iżda ħafna drab il-kura hija responsabilta ta' dawk li ktar viċini tagħhom, dawk li jieħdu ħsieb nies morda ma jistgħux jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol u s-sitwazzjoni tagħhom hija waħda mhux fiss, mhux fissa nistgħu narmonizzaw is-servizzi tagħna u u rridu nagħtu każ f'dan kollu l-aspett soċjali ta' dawk li jieħdu ħsieb il-morda. Grazzi. Issa sur ġvantis. Grazzi. Sinjura Kummissarju. Bil-mod kif qed titkellem fuq il-kontest ta' solidarjetà daw għadhom ma daħlux fis-seħ jien nixtieq insaqsik jekk sissa l-pazjent għandux id-dritt f'dak li għandu xaqsam eh, ma tiftix ta' kura tas saħaf pajis ieħor jien naħseb dan diġà ntqal mill-istess qorti ta' ġustizzja. Grazzi. <coughs> Quindi ho sbagliato ad alzare la mano. Niskuża ruħi, ma kellix ntellajdi rrit nitkellem iktar tard. Ma tista' tkellem iktar tard u mbagħad tkun tista' staqs il-mistoqsija tiegħek. Grazzi, Signora President. Kommissarju? nixtieq insaqsi fuq il-programmi tas saħħa nazzjonali. Sfortunatament, ħafna stati membri naqsu l-budget tas saħħa tagħhom minħabba riċessjoni Xumma miżuri tal-Kummissjoni biex stati membri ma jnaqsux il-budget tagħhom għas-saħħa għax kull persuna l mhix trattata fi żmien ikollha spiża addizzjonali. Grazzi. Grazzi, Sinjor President, dak li nistannejt. U għalli rridu natku dawn problemi kollha iżda nżommu f'moħħna li hawnhekk għandna kompetenza tal-istati membri. Għalhekk irridu nirrispettaw dan u nifhem l-argumenti tagħkom li diskrep diskrepanzi qegħdin hemmhekk. Iżda l-Kummissjoni tista' tagħmel minn kollox biex tiffaċilita l-istati membri biex jarmonizzaw situazzjoni bejnietom. Għalek il-priorità tagħna hija li l-kooperazzjoni bejn l-istati membri biex innaqsu dawn id-diskrepanzi li nistgħu nagħmlu wkoll. U għalli seg insegwu l-prinċip ta' responsabilità korporattiva fuq il fil-qasam tal-farmaceutiċi mnedija mill-Kummissjoni fuq il-mistoqsija l-oħra li s ngħid hija li meta d-direttiva tkun f'posta mbagħad ħan nipprovdu qafas legali ċar fuq id-drittijiet għal rimbors fuq il-kura tas saħħa transkonfinali. mbagħad il-proposta tuża l f'daw il-każ ta' nugwaljanza, iċ-ċittadini jistgħu jkunu jistaw jkunu żguri li ħajnataw rimbors meta jirċivu kura barra mill-pajjiż. Issa ngħaddu għal mistoqsija li jmiss li hija mis-Sinjura Harkin u hija indirizzata lill kummissarju Tajani u hija fuq teknoloġiji ta' appoġġ. Grazzi sul President. F'dak li għandu x'jaqsam it-teknoloġiji it-30 ta' settembru ta' l-2009 l-Kommissjoni adottat komunikazzjoni illi kienet dwar strateġija komuni f'dan is-settur u f'din il-komunikazzjoni aħna qed nuru li minkejja il-kapaċitajiet eċċellenti fl-iżvilupp fit-teknoloġija aħna ma jirnexxilniex li jkollna il-suċessi meta nkunu qed nippruvaw inqablu ir-riċerka f'dak li għandu x'tasemma servizzi. Allura naħseb li huwa importanti li aħna niddefinixxu strateġija illi jkollha l-mira fid-diffużjoni ta' din it-tip ta' teknoloġija fl-industrija Ewropea din it-tip ta' impostazzjoni eh, ġiet imsemmija b'importanza anka fiħdan il-Kummissjoni meta kienet qed titkellem dwar il-politika ta' il-politika tal-era diġitali fl-Ewropa. Umbat fl-Ulju tas-sena l-oħra kien hemm grupp ta' esperti fuq livell oli dwar it-teknoloġiji fundamentali. Ix-xogħol li sar intnieda minn tliet kummissarji il-Viċi President li għandu xaqsam ma l-era digitali, il kummissarju dwar l-Innovazzjoni u minn il-nifsi bħala responsabli mill-industrija tal-intrapriza il-grupp kellu mandat għal sena sħiħa biex joħroġ bi rakkomandazzjoni dwar il-miżuri politiċi li għandhom jiħtieħdu biex aħna e, impoġġu e, e, inatu bidu anzi ta' din it-tip ta' teknoloġija grupp mamul minn 27 membru fost li ġej mill-istati membru mill-istati membri mit-tipi kollha mill-parteċipanti kollha li huma interessati Fi frar ta' dis-sena il-grupp ħareġ eh, qoddim il-Komissjoni bi proġett preliminari li juru, juri l-sfidi li jem f'dak li għandu xasam mal kommerċjalizzazzjoni dan it-teknoloġija, tip ta' teknoloġija fl-Europa. L-ewwel dokument, il-working document huwa li jgħed fis-sit tal-intrapriża u il dan il-proġett tal-esperti se jiġi eh, ippreżentat qudiem eh, il-Kummissjoni f'Lulju. Dan ir-rapport huwa importanti ħafna biex il-Kummissjoni tkun tista' tistudja dwar kwadru strateġiku dwar dak li għandu x'jaqsam ma' għar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan it-tip ta' teknoloġiji ta' appoġġ huma eh, ta' importanza enormi għall-industriji tagħna u dawn jippreżentaw jippreżentaw ukoll strument dwar is-servizzi futuri u allura huma il-bażi tal-industrija tagħna li aħna nistgħu nsejħu it-tielet rivoluzzjoni industrijali. U min jista' jgawdi minn din it-teknoloġija ikun jista' jagħmel din l-industrija tagħna iktar kompetittiva anka fi żmien Eh, meta edin naħdmu fuq risorsi differenti u biex konna aktar arfien dwar dan it-tmexxija Ewropea fil-setturi li fihom aħna b'saħħitna u din tagħti lok ukoll għall kapaċità tagħna fih dan l-Unjoni fl-istess ħin din it-teknoloġija tagħti possibiltajiet kbar għas-suq f'dak li għandu x'jaqsam ma tkabbir. Nixtieq nagħtikom xi ċifri li huma importanti ħafna. Skont il-valutazzjoni tagħna il-volum jimxi fuq mad 950 miljun euro. U dak għandu xaqsam mal bejn 5 u l-20 fil-mija il-5 u 46%. U dawn għandhom xaqsum mal-industri kollha illi ikunu strument għad kabbir futur u allura ikun zbal illi l-Kummissjoni tagħmel ir-rwol tagħha jekk ma jkollniex l-appoġġ tal-Parlament Ewropew speċjalment wara trattat ta' Lisbona, bi setat e, imtejba tal-istess parlament u nemmen anka bħala membru antik ta' tal-Parlament dil kollaborazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u l ta' mila possibbli għalina biex aħna naslu għal riżultati tajbin anka f'dan is-settur daqshekk importanti għat kabbir u l-kompetittività tal-ekonomija. Grazzi ħafna. Mrs. Hawking. Grazzi, Signora Harkin. Grazzi anka il-Kommissjoni tal-ħidma tagħhom u anka dwar din li qed iseħħ tielet eh, revoluzzjoni l-industrijali għanna hemm xi eh, problemi, per eżempju din il-vak in-nuqqas ta' idejat fuq il-posta fejn hemm is-suq Tkellimt ukoll fuq diversi ostakli li għandna, pereżempju l-assenza ta' patent Ewropew u l-ħtieġa li aħna intejbu dan il-qafas Ewropew. Allura l-mistoqsija tiegħi xiex passi ħadet il-Kummissjoni biex tindirizza xi tip minn daw il-kwistjonijiet. Grazzi. Grazzi, għetet il-President, il-Kummissarju. Grazzi l-Onorevoli Akin tal-li semmitu koll xoll li sar minn ħadha l-Komissjoni manka biex titlob eh, iktar impenn, iktar xogħol minn naħa tal-Eżekutiv u f'din il-fażi aħna qed nistenna ir-rakkomandazzjonijiet kif diġà qed minn naħa tal-grupp ta' esperti qabel ma nuru strateġija sħiħa minn naħa tal komissjoni Fid-dokument ta' xogħol fuq meta ta' żmien medju kien hemm hemm il-ħsieb dwar dan tliet pilastri illi għandhom iwasluna għal din l-innovazzjoni. Wieħed minn dal-pilastru huwa kundizzjoni li jrid jiġi tiġi rispettata f'dak li għandu x'jaqsam ma' din it-teknoloġija. Unbadwa t teknoloġija dit tkun kompetitiva biex niproduċu wkoll prototipi u f'dan ir-rigward nitlob li riċerka fl-Unjoni Ewropea issir bil-mira ta' din l-innovazzjoni. It-tieni aħna rridu aħna rrid jirnexxilna inkunu kompetitivi u allura għanna bżon programmi ta' riċerka biex permezz ta' proġetti għal dan il għan It-tielet pilastru dak għandu jisamma l-kompetitività fuq livell globali. L-Ewropa trid iżżomm il-livell tagħha f'dak li għandu jisamma kompetitività b'mod li tkun tista' tikkompeti b'mod globali f'dak li għandu jisamma dimensjoni u prezzijiet. U allura dan għandna eh, nagħmluha possibbli għall-investituri biex jinkoraġixxu ruħhom biex investu fil dan l-Unjoni Ewropea u dawn mhux investimenti biss imma biex naħdmu aħjar fil-grupp fil-programmi kollha komunitarji li jagħmlu aktar aktar possibbli għal dan is-settur daqshekk importanti biex biex jitjieb. Hemm differenza bejn l-applikazzjoni li li hija karatteristika f'ħafna setturi tal-attività tal-produttività tal-Unjoni Ewropea. U allura dan il-passaġġ mir-riċerka l-applikazzjoni hija problema li qiegħda fis-settur industrijali kollu. U għalhekk jiena favur u aħna appoġġjajna għal mira tal kim imsejħa clusters u permettu li naqat ir-riċerka u l-industrija permezz ta' dal-clusters, ir-riċerka u industrija u innovazzjoni biex bekk eh, is-sistema industrijali tagħna tkun iktar kompetittiva. Dan huwa dan huwa l-istat li ninsabu fih, dan huwa l-istat li aħna rridu naħdmu għalih. U l-proposti kollha suġġerimenti li jaslulna mill-Parlament Ewropew jiġu studjati b'attenzjoni kbira minn tiegħi u nati preġu kbir l-indikazzjonijiet kollha li din l-assembleja tista' tażel li tatini. Grazzi l-Kummissarju u issa ngħaddu għal mistoqsija li mistana li ġejja Missur Davis u hija diretta lis-Sinjura Damanaki u hija dwar il-futur tal-industrija tas-sajt tal-Unjoni Ewropea jekk jogħġbok il-Kummissarju meta tista'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 għamlu eh, valutazzjoni ta' impatt ta' dwar possibiltajiet alternativi ta' riforma. Waħt mill dawn l-alternativi huwa l nżommu nkomplu bil-politika li għanna palissa li l mill-2013. Dan din is-sitwazzjoni ġiet użata bħala benchmark biex inkunu nistaw nqablu eh, l-impatt ta' alternativi oħra. Dan l-status quo Eh, jihdu nota din xenarju jihdu il-pjanni ta' ġestjoni fit-tul, regolazzjoni ta' kontroll u regolament li għandu xjaqsam mal-rapportaċ ta' sajt illegali jekk aħna ma nbidlux il-politika li għanna fil-prezent, E, konklużjoniet kienu li sal-2020 is sostenabilità tal-stocks e, tal-ħut e, mhux sostenibbli. Issa dwar l-sostenibilità tal-ambjent, 6% biss tal-istoks analizzati jistaw jaslu għal jid eh, eh, massima sal-2020. Dan għanna qabluwa ma l-obbligu li aħna għanna li naslu għal eh, sostenibilità sal-2015. Aħna għankomplu komplu bil-situazzjoni kifini fil-prezent aħna ma nistawx naslu u nissodisfaw l-obbligu tagħna biex naslu s-sostenibilità 2015 eh, eh, issa dwar ir-rendiment ekonomiku tal-flotot tagħna jekk inkomplu kif aħna eh, ċerta flotot biss ikunu viabli. Is-settur in ġenerali ħajkollu kollu Eh, gwadani li rib zero jew inqas. Issa dwar is-sostenibilità soċjali il-sitwazzjoni hija l-istess. L-impjeg impjegi ħajkompli jonqsu bir-ritmu li għaddej bħalissa. Il-pagi ħajbqgħu baxxi u li jfisser li il-professjonità eh, sajjiet mhux ħatkun ħaġa li ħatattira attira żgħażagħ Allura jekk inkomplu kif aħna l-inkomplu kif aħna miex uh, alternativa vlijabli għalina. Aħna għanna bżon riforma u għed naħdmu fuqa. Issa għanna l-Sur Davis u zewċ mistoqsijiet oħra un-bat jek nieħdu daw it flimkien u l-Kummissarju tirrispondi. Grazzi, President il-kummissarju tatna stampa verament kera li jekk inkomplu kif aħna allura l ġejjini huwa verament ikraħ possibiltajiet tal-impigi li jonsu imma il e, e, taqis kważi aħjar mill-li l-alternativa il-fattu li ma nafux eżattament mandiċ l-arfin xjentifiku dwar 50% tal-stocks ta' sajt e, ħafna minn dawn huma baxxi għal li kien hemm wisq sajt imma s-sitwazzjoni bla dubju li realtà hija li aħna vulnerabbli ħafna Komissarju, aħna ma nistawx neskludu l-possibil tal-ek inkomplu hekk ċerta minn dawn l-istoks taħut jikrollaw kompletament. Kennu kol talba eh, mill-Sinjura Matera. Grazie ħafna, President jiena naqbel mal-kollegi itħassib li huma għandhom dwar il-sajt fil-Mediterranju u u l-ħarsin ta' sistemi tal-bahar tagħna. Maħna nħarsu wkoll l-attivitajiet socio-ekonomiċi u ċerta komunitajiet eh, marittimi li huma eh, maqbudin fil-regoli riġidi eh, forsi kommissjoni tista' tara forum biex biex tħares mhux biss is-sistemi l-ekosistema, imma anke dak il-ħafna ċittadina li jaħdmu fis-settur. Issa ngħaddu għal Sur Kelly. Il-Kummissarju eh, pinġi stampa verament kera. Waħna mill-problemi ta' Sur Davis huwa dak eh, li nixjaqsam eh, tar dak li jarġaw jiġi mm, jirritornaw għal-bahar għandi ħabib li għadu inventa xaħġa li nistgħu intejbu eh, din situazzjoni forsi nistaw eh, nistaw eh, naraw xi maniera biex ir-rimi naqsuh. Grazzi. Kummissarju. Grazzi ħafna, Signora President, jekk aħna ħankomplu bil-sistema kif inhi bħalissa bla dubju. Ħanna niffaċċaw l possibilità li jkun hemm kullha komplet ta' ċerta stocks ta' ċerta tip ta' ħut. U dinna mem lebda dubju. E, ninaqbel situazzjonija verament delikata u li jekk aħna ħajkonna e, jekk ħaniffaċċaw ċerta situazzjonijiet estremi, il-konsekwenzi ħajkunu verament koroħ. Verament għandna bżon riforma u ħan ippruvaw e, niflu, nizaminaw kif nistgħu navanzaw biex naslu għal ekwilibrju għal bilanċ bejn is-sostenibilità tal-istoks u l-aspetti soċjo-ekonomiċi, l-impatt soċjo-ekonomiċi li din ir-riforma jkollha fuq il-komunitajiet. Imma rrid inkun ċara Mux għax aħna b'ximot jew ieħor qed preferenza eh, l-ambjent eh, l-ambjent minn flok is-sajjieda għax aħna interessawna is sajida u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Għalhekk aħna rrid għandna bżonn din ir-riforma. Għax ngħid il-pura verità, jekk aħna ma jkollniex sajt jekk ma jkonniex jekk ma jkonniex fħut, allura s-sajjida fil-Mediterran f'ħafna postijiet oħra Eh, tal-Europa mandum lebda ġejjini. Biex nizguraw li eh, l-industrija ta' sajt ikolla l-ħut, eh, għanna bżon il-reforma. Tabla dubju, aħna għanna proposti tajbin u għan provaw nizguraw lejxin ta' sajida tagħna, hija ħaġa li aħna rridu nagħmlu. Jekk issa dwar ċerta il-kupru ta' sajt il-kaptu ta' sajt jina nixtieq ngħid li eh, servizi tagħna huma disposti li jeżaminaw kwalunkwe eh, kaptu ġdid, eh, kwalunkwe innovazzjoni teknoloġika biex intejbu situazzjoni. U meta wieħed iżon f'moħħu il-sistema ġdida ta' finanzjar ħan ipprobaw natu flus b'forma ġeneruża indipendentement mill-kriżi biex niżguraw li daw tip ta' l erkaptu ta' sajt jiġi użat. Jena verament etniħu gost bl-inizjattivi tal-industrija tal-sajt u tal-sajda tagħna biex jippruvaw itejbu il-kapacità tal-irkabtu tagħna biex ikun jista' jażal jażel aħjar il-ħut. In ġenerali, Sinjura President, nixtieq ngħid nixtieq nirrepeti għal darba oħra ntenni mill-ġdid li li nkomplu kif aħna mhijiex possibilità eh, mill-lat tas-sostenibilità tal-ħut eh, l-lejxin tas-sajda tagħna u kif ukoll il-komunitajiet marittimi tagħna. Grazzi ħafna, Sinjura eh, Kummissarju. Issa għanna il-mistoqsija Mr. Higgins għandax taqsam ma' proposta ta' proibizjoni luk tal-klib tal tal-bahar. Grazie ħafna, signor President, jen nishtiq nirringrazzja l-onorevoli membri għal nistoqsija li huwa għamel għax tinu l-opportunità biex inkun nista' informa lil din il-Kamra dwar il-tuħ tal-pinen tal-klib il-bahar. Jaħħaġa ħaġa li ilha projbita mill-2003 Eh, regolament tal-Kunsell li kwalunkwe bastiment li jgħad kwalunkwe parte fid-dinja fil dinja u tal-Unjoni Ewropea. Hemm proibizzjoni ġenerali għal dak l xjaqsam tal-pinent tal-klib il-baħar. Regolament preżenti jippermetti ma nagħna kollu u din hija l-problema li aħna qed niffaċċaw li f'ċerta kondizzjonijiet fil-proċess tar abbord meta jkun hemm eh, eh, neħħu tuħ tal-pinent imma fl-istess ħin il-karkassa tal kelp il-bahar jikompli abbord. Għalek, aħna kedna dil-problema dawn l-ħar snin. Aħna għatni eh, prezentajna pjantazzjoni frat tal-2009 u minn dak iż-żmien ħadna ċerta miżuri. Aħna u koll naħdmu eh, ma' organizzazzjoni reġjonali biex namlu reġim ta' ġestjoni effettivi għat-tip ta' eh, klip il-baħar li zjed vulnerabli u daw ma jiġu sfruttati b'forma sostenibli. Il-problemi li aħna qed niffaċċaw f'dan meta nindirizzaw din is-sitwazzjoni tal pinent ta' klip il-baħar huwa li konna proċess ta' konsulta pubblika eh, matul diversi xhur u dokument ta' konsulta eh, li toffri tlet uh alternativi li qed tiġi diskussi minn isparti fid-dinja kollha biex ikun hemm kontrolli li jkun hemm rispett. Ħafna minn partijiet interessati, eh, l-industrija tal-sajt, xjentisti eh, u xjenzati u pubbliku wkoll bagħtu kummenti tagħhom. Għalhekk ah, nixtieq nirżurakom li jiena din il-kwestjoni tal-klip il-baħari ħaġa li tħoss li serja ħafna eh, u nitlob l-servizzi tiegħi li jistudjaw il-kontributi kollhom mbagħad nagħmlu nippreparaw ehm, valutazzjoni ta' impatt li hija necessarja biex nbidlu biex imbagħad din nadottaw kemm jista' jkun malaj. Nixtieq u ukoll li jiena ħadd id din tkun priorità biex eh, ma nitilfux iżjed ħin. nishtiq nixtieq ngħid ukoll l-Kommissjoni ħadet ħafna miżuri biex tiżgura tiżguri li l-ġestjoni eh, u ħarsin tal-klib il-bahar l lin mqtuħ tal-pinen aħna eh, prezentajna pjantazzjoni u minn dikinar eh, tieħdu ċerta miżuri kienem hemm tal-poor beagle il-kelb il-bahar basking u abjad u l-gilnet inqas minn għanna proibizjoni tal-gilnet taħt il-200 metru. Aħna proponejna kwota sostenibli bazata fuq eh, informazzjoni xjentifika għal klib il-bahar. Jien nixtieq ngħidilkom li ma kienx biċċa xogħol faċli, imma fl-aħħar konna kellna suċċess u issa għandna proposta sostenibli għal din is-sena u nispera għas-sena d-dieħla wkoll. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna, Kommissarju. Issa Sur Higgins, Sur Crowley u Sur Davey. Grazie ħafna, President, grazie Komissarju. Din ħaġa barbarika. Wieħed. Jaqta' il-pinent. Minn kdib il-baħlum bat, titfaxħum fl-ilma, fil-bahar u imutu. Jaħġa li għadda di projbita u l komissjoni għamil referenza għal regolament ta' 2003 dimx għed taħdem jina napprezza li ħadu diffiċli. Kif tista' jkollu, għandek bżon eh, ndaħlu regolament li niprojbixu kompletament għax dak li qed ngħidu huwa eh, l istess ta' speċi qed ħadd tiġi meqruda u dan huwa affarijiet li naraw hemm stima li fl-2009 nqataw il pirenta ta' miljuni kbar ta' ta' tal-pinet tal tlip il-bahar hija ħaġa li m'għandniex nippermettu aħna għandna nkunu fuq qudiem fidna grazzi President. Grazzi ħafna Sur Crowley. Grazzi ħafna Sur President. Nishtiq ringrazzja l-Kummissarju għal risposta tagħha għat-toġiba tagħha. Eh, Fl-2003 kien hemm proibizzjoni tal-pinen. tal eh, penen tal għanda situazzjoni simili fil-dak il-makrel ukoll fejn ftejn fil level Ewropew u fil-livell ta' eh, zona ekonomika eh, Ewropea fejn jkun hemm tnaqqis fil-sajt ta' makrel li ma naraw li l-Iżlandja u l-Faru għandu 150.000 tonnellata kull wieħed u dan qed ikollu impatt fuq is-sostenibilità tal-flotot tal-Unjoni Ewropea u xi azzjonijiet jistgħu jieħdu u jistgħu jieħdu eh, sanzjonijiet ta' kummerċ fuq da. Grazzi ħafna, Sur Davis. l-juni għat jisparixxu mill-Afrika u klib il-bahar mill-libħra tagħna. Jiena eh, nifraħ lill-Komissarju dak li qed tipprova tagħmel hemm ħaġa li hija eh, ġejja minn Asja fejn taliba kbira għal pinent tal-ktib il-bahar u hemm ħafna flus li wieħed jista' jaqla minn dan. L-unika forma li wieħed eh, jiżgura li nikkontrollaw dak li qed jiġri billi E, nizguraw li l-pinen e, jaslu e, l-art flimkien mal-pija tal-karkassa tal-kelb il-bahar. Kummissarju, naqbel mal-membri tal-parlament li għalla volja proibizjoni ma nistawx inkunu kontenti bis situazzjoni kif prezent. Naqbel ma'kom, nafu r-realtà xini u nafu kol kif tiffunzjona, nafu li hemm industrija verament li għandha gwadanji kbar. Imma aħna rridu nieħdu l miżura miżuri li għan li nistgħu nieħdu skont il-qafas legali tagħna. Ħa nispjega, il-problema hija li l-industrija tista twassal l-art il-pinen u l-karkassa tal-kelb il-baħar f'porti differenti Eh, tafu li l pinnin huma eh, ħaġa ta' valur kbir, eh, ħabba d-demanda fl-Azja u l-karkassa tal-kelb il-bahar nistaw nistluħ f-portiħor. Għalek aħna avanzajna b'dan il-proċess ta' konsultazzjoni għax nixtiequ li kunem trattament għal din is-sitwazzjoni verament diffiċli. Dak li nistanajt ngħid huwa li aħna għan ħanippruvaw ikonna proposta ambizjuża sa tmiem is-sena nispera li jkollna strument legali ġdid dwar il-pinet ta' il-baħar li kollu li offri riżultati konkreti u nippruvaw nirregulaw din is-sitwazzjoni għal darba l dejjem. Issa dwar l-analogija dak li nista' jgħidilkom huwa l-Unjoni Ewropea għamlet dak li l-aħjar li setat u nistaqnajt li stati membri kienu kooperaw ħafna u l-sajda tagħna u l-industrija kellhom jagħmlu sakrifiċċji kbar biex ikunu jistgħu jiżguraw is-sostenibilità ta' dan it-tip ta' ħut. Għalhekk aħna verament eh, eh, mhux kuntenti meta l-Iżlandja u l-Gżejjer fajru għamlu eh, ħadu azzjoni unilaterali. Ħadha l aħna mhux disposti naċċettawa fuq il-dak li makarel Ħajja s-servizzi tiegħi qed jaħdmu biex ma flimkien ma l-Kummissarju tal-Kummerċ biex inkunu nistaw eh, eh, noffru proposta ta' leġislazzjoni biex ikonna arma legali biex nużawa kontra f'każijiet bħal dawn. Għanna ċerta armi li nistaw nużaw imma dak li għanna fil-prezent dak l-armamenti legali biex għajdilom hekk eh, japplikaw biss għal makarel eh, frisk, mhux il-prodotti tagħhom, speċjalment iż-żejt tal-makarel u l-fishmi li huma l-prodotti li l-Islandja u l-gżejjer ta' fejro jesportaw ħafna minnhom. Irridu nkunu proattivi fuq dan u l-Kommissjoni ħat tagħmel kull ma tista' tagħmel l armu tagħha biex fis-saġun ta' sajt li jmiss ikonna tip ta' ħarsin fuq taħarsin ta' dawn l-istoks. Grazzi. We now move to the question from Vice President Kratzer, which concerns the new maritime... Naddu sa' b ta' President When you're ready to start again. I would like to thank... Nishtiq Sur Kratza tiegħu x'tatin l-opportunità biex nirreferu għal din situazzjoni diffiċli ħafna fil-Mediterran u nixtieq ninforma l-Parlament li l-Kummissjoni reċentement adottat komunikazzjoni fuq skubija għal demokrazija u l-prosperità maqsuma għal Mediterran ta' nofsinar. Dil komunikazzjoni għanda serje ta' proposti biex nindirizzaw l-sfidi li dan reġjun għandu qoddimu bħalissa taħt l-iżviluppi reċenti kif tafu din hija sitwazzjoni estrema, fraġili ħafna u ta' tħassib Nixtieq ngħid, Sinjura President, li aħna l-Kummissjoni sodisfatti ħafna li naraw l-approvazzjoni ġenerali ta' din l-inizjattiv tal-Kommissjoni din l-komunikazzjoni ġiet mill-qwa tajjeb ħafna mill-Istati membri kollha u mill-Parlament nittama. Għalhekk għan nispjega ftit azzjonijiet li ħadna s'issa jirreferu għal mira biex konna din l-istrateġija marittima ġdida għal mediterran L-ewwel nixtieq nirreferi għal politika maritima integrata. Ġa stabilejna grupp ta'ħidma fuq il-politika maritima integrata mal-istati tal-kosta kollha Mediterran tal-Mediterran u nippjanaw nieħdu dan il-qudiem bħala forum li jġbor fih il-kulħadd fuq kull attività marit relatata mal-bahar u fil-qafas ta' din l-inizjattiva aħna għanna wkoll proġetta ta' assistenza teknika liġi imnidi taħt il-politika tal-viċinat tal-Unjoni Ewropea fuq il-politika marittima integrata għal mediterran u koll ninforma l-Parlament ta' inizjattiva li ħat reċentement nedejt proġett ta' kooperazzjoni konġunt fil-Mediterran flimkien ma' organizzazzjoni maritima internazzjonali Bank ta' Investiment Ewropew. Nittamal din l-inizjattiva ta' il-frott għax marbuta ma' din l-inizjattiva. Mbagħad ħajkonna azzjoni mirata għal għal xogħlijiet u għal kummerċ u taħriġ li huwa importanti għal reġjun tal-Mediterran ħajkonna wkoll azzjonijiet li jirreferu għal sorveljanza marittima integrata u ħajkonna wkoll involviment tas settur privat għax fuq kwistjonijiet marittimi naħseb li settur privat u l-involviment tiegħu huwa assolutament neċessarju. U kol kommissjoni ħadd tappoġġja forum ta' salvagwardi Mediterrani u ħanżidu koll sforzi tagħna fil-qasam tal-kontroll tal-pixkeri permezz ta' taħriġ workshops u kontroll konġunt b'kooperazzjoni ma' servizzi tal-FAW fuq il- protezzjon ta' ambjent u tibdil tal-klima fuq livell tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni taħdem ma' stati membri biex kodla livell ambjentali tajjeb fl-ibħara marittimi tagħha sal-2020 u fuq livell reġjonali l-Unjoni Ewropea l-istati membri kooperaw fil-qafas tal-Konvenzjon ta' Barcellona ma' pajizi imsieħba tal-Mediterran biex jaraw kooperazzjoni fl-ibħra madwar l-Unjoni Ewropea fuq il-problema tal-migrazzjoni u l-iżviluppi fir-reġjun, il-Kummissjoni għandha l-impel ta' boċi għawtejn stati membri ta' fejna li li kollhom bidliet fil-migrazzjoni jew jirċievu l-immigranti qed nallokaw fondi ta' emerġenza taħt il-fond tal-frundirir flimkien ma' mal-fondi li ġanna s-sena 2011 fuq is-sorveljenza tal-frontieri esterni, il-Kummissjoni rinkollu qed titkellem ma' Frontex li neddew l-operazzjoni konġunta Hermes 2011 biex jissorvelja l-frontiera ta' reġjun. Frontex flimkien ma' Europol ġabdew jippreparaw valutazzjoni ta' riskju immirata biex kif is-sitwazzjoni politika tista' tiġi sfruttata mill-kriminali u biex jimmonitoraw l-immigrazzjoni illegali. Grazzi, Signor President. Grazzi, Kommissarju. issa titkem Sinjura Krautzer. Grazzi, Kommissarju. Et Et nitkellmu fuq il-proġetti tal-Komissarju, fuq il-proġetti li għandha l-Komissjoni f'dan il-suġġett, imma nixtieq insaqsik. Inti kif tivvalu tal-programmi li għadin bħalissa f'dak li għandu xaqsam ma' nuqqas ta' tniġġis, tindif ta' tniġġis dak li għandu xaqsam ma' l-enerġija fil-Mediterran u kif taraħi il ġvalur <clears throat> miżjut mizjut għandu dawn il-proġetti, dawn il-programmi fil-kontest tal-politika ġdida li għalija inti diġa semmejt. Grazzi. Għandi mistoqsija oħra mis-sur Lavija u sur Vegel saqsi mistoqsija dwar dan. Anki jint mela nara il-kelma l-onorevoli Vegel per la pesca e nel quadro che lei ha appena disegnato. Bħala parti mill-politika ġdida marittima u fil-kontest li għadek kif id-deskrivejt tal-pajizi fin-nofsinar tal fin-nofsinar tal-Ewropa l-Mediterran tikkonsidra l-kooperazzjoni transkonfinali bħala parti mill-politika ta' koezjoni ta' koezjoni tista' tagħmel xi kontribut biex issolvi l-problema taħseb li jista' jkun hemm soluzzjonijiet maqsuma li jħallu l-provist tal-Mediterran jirkupraw? Għandi mistoqsija għal-Komissarju Damanaki u tirreferi għal fatt li ħafna stati membri jippruvaw solvu jew jitrasferixxu l-pixkerijiet tagħhom u l-problem tal-pixkerijiet tagħhom għal pajjiżi li ma teżistix f'termini legali, qed nitkellem dwar Sahara tal-Punent. Il-Kummissjoni kisbet mandat biex tibda negozjati mal-Marok fuq il-ftejm tal-pixkeriji u qed nistaqsi x'garanziji għandna li l-fondi li qed nirċievu fuq il-baż ta' dan il ħajmorru għal beneficju tan-nies fis-Sahara tal-Punent u mhux biex disfaw il-bżonnijiet tas-sajjieda Ewropej. Grazzi rrit naqbel ma' Sinjura Krautzer li ver possibilità li konna tniġis minħabba trasferment tal-enerġija fil-Mediterran huwa riskju kbir ħafna għax kif nistgħu nifmu l-Mediterran huwa baħar malu u ma jistax isofri din il-tabija ta' tniġis għalhekk dak li ħanamlu issa huwa li nżidu l-kooperazzjoni tal-Kummissjoni mal-Istati membri u nixtieq ngħid li sinjura Kratzer l-Komissarju Potosnik u jien ħanżuru l-Greċja daqt u ħanamlu xi ħaġa fuq it-tniġis tal-Mediterran. Nixtieq ukoll ninfurma li pajjiżi tal-Mediterran jistgħu wkoll jiprevjenu u u jaraw ukoll it-tniġġis mill-bar permezz ta' sistem ta' monitoraġġ permezz ta' satelliti għanna dawn is-sistemi u sa ħan inkoraġiċu l-istati membri tagħna madwar mediterran biex jipparteċipaw f'dawn is-sistem li jirreferu niġġis nġis mill-bastimenti. U nixtieq ngħid li ħa nofru inċentivi mhux biss l-istati membri żanke lil ġara tagħna. Permezz ta' diskussjonijiet u kooperazzjonijiet biex inwettqu dan il-an nreferi għal kooperazzjoni, kooperazzjoni reġjonali, nixtieq nirrispondi li iva ħanieħdu inizjattivi dwar dan. Għanna ħafna inizjattivi fil-qafas tal-GFCM li huwa l-Kumitat Ġenerali għas-sajt fir-Reġjun tal-Mediterran u issa qed naħdmu biex konna strate strateġija marittima ġdida fl-Adriatiku u l-Ionju. Qed naħdmu mal-gvernijiet tal-Stati membri madwar l-Adriatiku l-Bahar Ionju qed nirreferi għall-Italja, l-Slovenja, l-Greċja u qed nirreferi wkoll għal pajjiżi ġara madwar dawn il-Bahar Kroazja, Montenegro u Albanija u qed nippruvaw qed nippruvaw nsibu strateġija marittima ta' kooperazzjoni għal dan ir-reġjun u nixtieq nisħa li din ħatkun opportunità għal fondi ta' koezjoni kif il-membru parlamentari għal. L-axħar punt fuq is saħara tal-Punent li nista' ngħidilkom huwa li iva għandna ħafna tħassib dwar id-dritt tal-benefiċjarji veri biex jieħdu vantaġġ tal-fond li qed nagħtu lil fuq dan il-ftejm tas-sajt. U dan u għalix saqsejna l-gvern tal-Marok biex jatuna data mhux biss fuq l-implementazzjoni tal ftejn mod ġenerali, zaw kol fuq l-approċċ reġjonali ta' dan il U kol fuq il-mod li huma jiddistribwixu fil-reġjuni diversi tal-Marok li nista' ngħidilkom huwa li aħna ħan ġeddu l-protokoll għal perjod tranzizjonali ta' sena biex naraw jekk nistgħux nimxu ma' dan jew le. Dan huwa l-mod li qed nimxu b'mod prudenti ħafna f'din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi għal parteċipazzjoni tagħkom issa ngħaddu għal mistoqsija ta' Sinjura Gogegen Quinn. l għom mistoqsija hija mis l-sur Papa Nikolaw hija dwar taħriġ ta' riċerkaturi u l-valutazzjoni tal-universitajiet fl-inizjattiva emblematika dwar l-innovazzjoni għalhekk meta tkun lesta kummissarju. Fuq il-mira ta' 3% stat tal-Unjoni Ewropea sejjaħal taħriġ għal tkabir intelligenti. L-Unjoni Ewropea titlef titlef mal-Ġapun l-Istati Uniti il-miri tant ta' 3% għandhom kontribut kruċjali biex nieħu din l-sfida. Il-Konsill Ewropew u l-Istati Membri ridu miri realistiċi Issa l-oħra l-Stati membri l-Kummissjoni kellhom dialogu bilaterali kważi l-Stati membri koll l-Stati membri kollha għandhom miri tal-arendi biex jiġu finalizzati fil-programmi ta' riforma tagħhom sal-April 2011. F'jannar dis sena il-Kummissjoni adottat survey fuq l-R&D turi l-bidu ta' koordinazzjoni tal-qasam u valutazzjoni tal- tal-politika u tal-kizbiet ħassir f'xenarju ta' wara l-kriżi Bazza riċerkija vitali jekk din il-mira ta' 3% ħadd tinkiseb u l-Unjoni Ewropea sir iktar innovativa. L-Unjoni Ewropea trid miljun xogħol iktar ta' riċerka jekk irid nilħqu din il-mira ta' 3% sa' 2020 numru ta' riċerkaturi ġodda huwa ikbar għax ħafna riċerkaturi ħajrtira f'dan perjodu. Aħna rridu eċċellenza mill-universitajt iżda wkoll mill-industrija u dan jibbenefika s-soċjetà progress huwa relatat tal-kwalità għolja ta' eh, sistem ta' edukazzjoni għolja aħna qed nimmonitoraw il-prestazzjoni tal-Ewrop mal kompetituri tal-tlet indikaturi tagħna huma gradwati dottoral minn kull elf persuna u pubblikazzjonijiet xjentifiċi fl-iktar 10 ġurnali, fl-ewwel għaxar ġurnali tad-dinja b'mod kwalitattiv l-Istati Uniti kabret il-vantaġġ tagħha f'pubblikazzjoni tagħna u hija 37% qabel il-livell tal-Unjoni Ewropea. Ekonna riżultati f'Ġunju fuq studju ta' feasibility il Meta jkun riżultatu f'Ġunju ta' sud ta' fattabilità, il-Kummissjoni ħa tappoġġja ranking biex tur il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea din ħad kopri l-prestazzjoni mhux biss f'riċerka iżda wkoll f'innovazzjoni, edukazzjoni, impenn reġjonali u internazzjonalizzazzjoni. Il-karattru multimensjonali ta' dan kunċett ħajħalli studenti dawk li jfasslu l-politika l-universitajiet innifisom biex jazlu dimensjonijiet u l-indikaturi ta' taħt li huma interessanti għalihom u jagħmlu ranking personalizzat tagħhom skont eh, ħtiġijiet tagħhom. Il-partijiet interessati qegħdin involuti f'dan il-proġett. Grazzi. Nixtieq infakkar illi jankat minn snin ilu fl-2003 fil-proġett ta' Lisbona aħna jtna l-istess affarijiet. Mhux għax għandna li nibbażaw ruħna fuq ir-riċerka, fuq l-innovazzjoni, għal l-aħjar kompetitività tal-ekonomija. Issa, iż-żmien żgur Eh, jiffaċilitalna biex nitkellmu mill-esperjenza tagħna. X'taħseb illi aħna ħajnexxielna fl-ambitu tal-innovazzjoni u li ma nispiċċawx b'xi fjask kbir, mistoqsija oħra lejn minnaħat tal-Onorevoli Kelly. Grazzi, kelli diffikultà biex insegwi l-Komissarju peress illi ma kienx hemm traduzzjoni. effettivament Il-Komissarju hija soddisfatta u kuntenta bl-innovazzjoni fost l-Istati membri biex jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom u l-kapaċità tagħhom biex nirdoppjaw biex ma jkunx hemm anzi eh, xogħol doppju dak li hu dak li huwa differenti baj dak li wedejna u Lisbona l-ewwel ħaġa hija li l-innovazzjoni hija fil-qalba tal-politik tal-Unjoni Ewropea għandna impenn mhux biss mill-Kummissjoni Stati Membri u l-Parlament iżda għandna impenn mill-Kunsill Ewropew għandna monitoraġġ b'saħħtu fil-post li għajsir b'mod diligenti għandna 34 impenn fl-innovazzjoni li għalihom kollegi tiegħi għandhom responsabilta li nitora b'mod regolari xinu ma l-iżvilupp xinu ma l-bidliet, x'inhu l-iżvilupp u xinu ma r-riżultati. U jekk ma kienx hemm riżultati għaliex le kull sena nitama li konna konvenzjon tal-innovazzjoni li li għanġibu l-partijiet interessati biex poġġu jaraw l-progress fuq is-sena li għaddiet. Għalhekk hemm monitoraġġ stret ħafna li huwa għaliex forsi fejn fallejna jew malħaqniex il-miri tagħna fl-Lisbona. Għanna u koll il-survey ta' tkabir annwali u għanna l-programmi ta' riform nazzjonal fej Stati membri poġġu il-miri tagħhom moċċar u kif iridu jilħu dawn il-miri. U dan dan naħseb li huwa pass il qudiem li kien meħtieġ fuq il-modernizzazzjoni tal-universitajiet. Din hija kwistjoni kbira li naħseb għandhom qudiehom l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Mhuwiex biżejjed li konna università jew tnejn f'numru ta' stati membri li edin fil-oċata ta' klassifika rrid nimmodernizzaw fuq kull livell l-universitajiet fl-Unjoni Ewropea u rridu nevutaw tip ta' duplikazzjoni li tkellimt fuq anti fejn kull università sissa tista' tħoss li kellha kapaċità l-ċentru ta' eccellenza fl-università tagħhom għal kull fakultà dan mhux possibbli dan mhux possibbli anke finanzjarment u jinvolva ħafna duplikazzjoni li aħna qed nippruvaw nevitaw. Iżda l-Kummissjon m'għandix kompetenza f'dan il-qasam għalhekk dak li nistgħu nagħmlu dak li qed jagħmel kummissarju Vassilju hija li tispjega l istati membri li ma nistgħux inkomplu il-politiki tal-passat irridu nimbidlu, rridu niddeċidu li huma loqsma li ħajkonna fl-universitajt tagħna bħala ċentri ta' eċċellenza u mpoġġu fisseħ program veru ta' modernizzazzjoni tal-universitajiet mod ġenerali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna u issa naddu għal mistoqsija li ġejja min-naħa tal-Onorevoli Tsokalis li għandex ta' samma l-kontrolli minimi u perċentwali kbar ta' żbalji fil-proġetti ta' seba' programm għafas għal riċerka. Il-Kummissarju meta joġbok. Grazzi u ħankun attenta għall-interpreti għedha tajt il-Kummissarju. Grazzi saru sar l-auditjar eh, f'dak li għandu x'jaqsam ma' talbiet tal beneficjari għas seba program AFAS għal riċerka l-FP7 mill-2007 sal-2013 l-ewwel perjodu ta' rapportar se jisir 18 xar wara li jkun sal ewwel proġett. Bħala konsegwenza, il numru ta' talbiet li eh, biex jaslu għall awditjar waslu biss fl-2010, mhux hekk biss imma l-istrateġija ta' kontroll tal-Kummissjoni għar-Riċerka huwa disinjat biex nagħtu assikurazzjoni raġonevoli dwar irregolaritajiet u irregolaritajiet fuq il-proġetti fuq bażi ta' annwali. Mill-31 ta' Diċembru ta' sena l-oħra l-Kummissjoni għalqet 345 FP7 audits li kopru mijiet tal-FP7 projects fl-istess periodu e, e, tiswiet finanzjari kienu ta' erba punt 482 miljon euro u li jaslu u koll għal miljoni kbar ta' euros ta' FP7 contributions. Dawn il-programmi ta' riċerka jisiru permezz ta' cost sharing grants li ġejjin mill-ispejjeż attwali. Il-beneficjari eh, jiġu eh, minn naħa ta' daw il-proġetti u żgur ħajkun hemm eh, beneficjari speċjalment minn naħa tal tal dak għandu xaqsam mal-ispejjeż billi neħħu diversi eh, partijiet li ma jkunux eliġibli għal konfinanzjament Ewropew. Il-Kummissjoni f'April tal-2010 tat il-possibiltajiet għas simplifikazzjoni tal-fondi ta' riċerka u proċeduri, simplifikazzjoni u kjarifika ta' regoli u proċeduri jistgħu jnaqsu l-ambitu ta' żball u jagħtu iktar assigurazzjoni tal-ispejża imma jiffaċilitaw ukoll il-partiċipazzjoni ta' riċerkaturi fil-programmi AFAS u li naslu l-għallanijiet li jkun hemm. Wara l-konsens ġenerali fuq numru ta', ta kwistjonijiet li jistgħu jiġu implementati taħt il-AFAS, program AFAS eh, f'jannar, fl-24 ta' jannar ta' dis-sena, il-Komissjoni ħadet simplifikazzjoni eh, azzjonijiet ta' simplifikazzjoni fuq il-FP7 projects Grazzi. Grazzi ta' din il-tweġiba ta' sek dettaljata, pero inkompli insostni illi eh, dan eh, din il-bidla ta' 0.4 fil-mija bejn wieħed u ieħor naslu għal 2 fil-mija minn 50 li mhux qed jaħdmu. Jien nittama li l-Kummissjoni miex qed tissimplifika l-affarijiet għax baqa' din ir-rata avolja meta nieħdu kont tal volums eh, ġenerali kollu kemm hu. Jiena nifhem il-, il il-manjera ta' xol kif qed isir dak li għandu xesama dan is-seba' programm qafas għal riċerka, element propozittiv huwa li aħna l-kol jintinteressana riċerka. Dan huwa l-uniku mod kif l-Ewropa għandha għandha is-salva. Grazzi il-Kummissarju. Iva, naħseb lantana huwa li namlu l-affarijiet sempliċi kemm jista' jkun għal parteċipanti kollha imma nassiguraw ruħna illi kemm jista' jkun il-benefiċjarji jistgħu japplikaw normali permezz tal-prattiki prattiċi normali illi allura jevitaw li jkun hemm sistema ta', ta accounting li tkun, li tkun doppja kif qed isir sissa Fl-aħħar tal-ġurnata aħna naċċettaw u naħseb kulħadd għandu jaċċetta li r-riċerkatura ir-riċerkaturi mhumiex interessati li jkunu involuti il-fużu ħażin ta' fondi tal-Unjoni Ewropea mumma interessati biss fir riċerka bażika li jkollhom qudiemhom u li twassal għall-innovazzjonijiet daqshekk sbieħ li aħna nsibu mhux biss eh, fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea imma matul il-pajjiżi kollha. Allura aħna lantana huwa li s-sistema tkun għall-partiċipanti tagħna eh, sempliċi kemm jista' jkun Il-President, nixtieq nagħmilha ċara illi l-mistoqsija tagħna għatkun tkun l-aħħar tagħna, tkun l-aħħar waħda li ħanamlu f'dis seduta. U il-mistoqsija li missija mis-Sinjura Tikkaw imma persuna oħra e, għaw persuna oħra fi sima u dinja dwar il-partiċipazzjoni tal-SMIs fil-riċerka l-Innovazzjoni Ewropej. President, il Kummissjoni hija marbuta li tiffaċili tal-parteċipazzjoni tal smis fir-riċerka u l-innovazzjoni Ewropej biex tgħinhom fl-aħħar tal-ġurnata li jkollhom il-frott, il-frott tal-ħidma tagħhom jasal fis-suq. Din hija dwar il-komunikazzjoni ta' li ġiet adottata fis-6 Ottubru li għadda. Il-liġi dwar l-SMEs f'Ġunju li għad f'Ġunju tal-2008 u fit frar ta' dis-sena il-liġi dwar il-kummerċ u di l-ok fiħdan il-qafas għal fondi illi jidentifikaw l-iktar partijiet importanti għal riċerka u appoġġ ta' riċerka u innovazzjoni futura fl-Unjoni Ewropea u dwar kif l-aħjar nil-qaw il-ħtiġijiet tal-SMEs U l-ħtiġa l-iktar importanti hija li l-parteċip hija li nissimplifikaw u dan aktar attraenti il-parteċipazzjoni tal smis fis-suq eh, tal-Unjoni Ewropea. Allura għanna single entry point bi pjattaformi elettroniċi u teknoloġiċi uniċi u li jkun hemm semplifikazzjoni u, li, u biex di tkun iktar twassal għal proċedura iktar simplifikata u faċli għal fondi mill-Unjoni Ewropea. L-Kummissjoni se tagħmel proposti għal affas komuni sa tmim din is-sena. Aħna diġà daħħalna fl-axħar seba program qafas, xi programmi, xi programmi li għandhom il-mira posta għall-SMEs, speċjalment dak li għandu xaqsam ma dbassir ta' budgets. Dan mistenni jikber minn 14.3 eh, għal madwar 15 punt għal madwar 15 fil-mija għandu jkun hemm aċċess saħjar u dan isir permess l-Enterprise Europe Network li huwa parteċipazzjoni fost is mit organizzazzjoni kummerċjali speċjalment il-kmamar tal-kummerċ nazzjonali kif ukoll aġenziji ta' żvilupp reġjonali. B'mod iktar preċiż insegwu linji gwida biex bekk ikun hemm kooperazzjoni iktar mill-qrib mal-punti ta' kontatt tal-FP7, l-SMEs billi natu eh, appoċ il-żieda fl-arfien u li ningaġġaw iktar SMS fil-proposti, riċerka l-iktar partners u msieħba u l-inwet u konsultazzjoni ta' inklużjoni tal-SMEs u flima programmi eccetera u hemm 700 SMEs li kienu f'pożizzjoni li jissottomettu proposti grazzi għal dan in-netwerk. Grazzi Komissarju, issa l-kellim li jmiss. Grazzi, sur Signora President, grazzi, Signora Komissarju ta' tweġibit tijak L-SMIs jiffaċċjaw diversi eh, eh, diffikultajiet għall-iżvilupp tagħhom. U dan eh, jaħdem għal konfinanzjament anka l-budget li għandu xaqsam magħhom. Il-Kummissarju għandha xi pjan biex jidħol fis seħ f'dawn is-sensiela tar regoli biex iżid il-parteċipazzjoni tal smis fil-programm ta' riċerka tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tfittex pereżempju 30% tal-fondi ta' riċerka sempliċi biex timmirom lejn l smis biss. Grazzi il-Kummissarju. Hemm tliet miżuri konkreti li ġew adottati fl 27 ta' jannar ta' dis-sena li daħlu mill-ewwel fis-seħ f'dak li għandu x'aqsam ma' qotjiet tal sms Kull wieħed minn dawn jirrispondi direttament ta' tħassib li ġie espress repetitivament mill-parteċipanti u dawk li se jkunu parteċipanti. Wieħed huwa raġun waħda li nagħmlu l-affarijiet iktar flessibbli ieħor huwa li l-SMEs li jkollhom salari li ma ġewx reġistrati fl-accounts tagħhom issa jistgħu jiġu rimborzati permezz ta' flat repayments u steering group ġdid ta' uffiċjali mis servizzi kollha tal-Kummissjoni li huma involuti biex inneħħu inkonsistenzi għax dan huwa importanti li fl-applikazzjoni tar-regoli li qed hemm diġà. Aħna ddisinjajna e-learning platforms apposta immirati lejn l-SMEs li se jidħlu fl-internet din is-sena biex jiffaċilitaw l-aċċess tal-SMI e f'dawn il-proġetti. <clears throat> u l-aspirazzjoniet huma li jkollna taħriġ, eh, taħriġ fuq l-internet u anka f'dak li għandu xaqsamma komunikazzjoni daw kollha flimkien iżidu b'mod sustanzjali u jtejbu s-sitwazzjoni tal-SMIs u taħt dan is-sebba programm għafas m'għandix dubju li se jkoll niktar idejat tajba dwar xana nagħmlu biex ngħinu l-SMIs. Grazzi. Grazzi, komissarju tal-parteċipazzjoni tiegħek u l-mistoqsija li miss ġejja missur eh, Posselt u jadiretta lejn il-komissarju li jmiss li jadwar it nġis tal-arja fi bliet tal-Ġermanja. Meta joġbok, komissarju? Madam Chair, uh honourable members of the parliament. Uh... Honourable members, honourable Puzzle, direttivi li stabilixxu limiti diversi eh, elementi li nitsu u, dati ġew fissati. Apparti li wieħed jippromuovi prassi tajba fil-laqat tal-implementazzjoni fil-fora oħra l-Kommissjoni tiffoka principalment fuq biex tara eh, dawk il-limiti qed jiġu rispettati eh, li ġew stabiliti fid-direttiva. Id-direttiva tirrikjedi mill-1996 l-Stati membri jiżviluppaw u jimplementaw strateġija ġenerali inkluż miżuri fi żmien qasiru fit-tul. Dil kategorija hija relevanti biex wieħed indirizza sitwazzjonijiet fejn hemm riskju riskju li wieħed jeċċedi il-valuri tal tal-PM10. Rridu jisi preparati eh, pjanijiet meta jkun eh, il-valuri li meti eċċeduti, inkluż il-marġni ta' tolleranza u għandhom juru kif eh, jiġu rispettati il-rekwiziti saċertu data. l avolija daw il-pjanijiet rridu informati jiġu moddija dil-Kommissjoni f'sentej il-kompetenza u responsabilta biex wieħed jiddeċidi fuq il miżur li għandhom jitqad kwalità tal-ajr hija ħaġa responsabbli li hija responsabilità tal-Istat membru. Ħaġa li li bbażata fuq il-prinċipju ta' sussidjarjetà li taraf li l-autoritajiet lokali u nazzjonali huma qegħdin fl-aħjar pożizzjoni biex jidentifikaw il-forma li effiċenti u biex jindirizzaw livelli ta' konċentrazzjoni ta' fid-żoni tagħhom. Il-ċekkjar tal-Kommissjoni tiffoka prinċipalment jekk eh, fuq il-limiti eh, ta' valuri u iżjed minn kif jaslu għalihom. Informazzjoni li sottomessa minn Ġermanja l-2009 jikkonferma li 70 minn 80 eh, zoni ta' kwalità huwa iżjed mill-valuri li, stabiliti ġew motija stenzjoni fid-data sa' 11 ta' ta' ġunju ta' din is-sena xi preparaw pjan ta' kwalità tal-arja b'iskadenzi ċara u b'miżuri ċari li juru fej eh, kif jkun jistgħu jirrispettu l-valuri sa' ċerta data. Munich hija waħda minn dawn iż-żoni. L-estensjoni fi żmien eh, ġiet motija bil-kompattu kondizzjoni li huma eh, bidlu il pjan tagħhom għal miżuri għal eh, żmien qasir u jekk bżon bżonn eh, jissuspendu ċerta attivitajiet li jistaw waslu għal valuri jiġu ċeduti. Issa dwar l-notu l-Kummissjoni tippresenda li ħafna stati membri għandhom eh, stati membri għandhom problemi simili dak li ġara qabel l-2010 li jistaw jiġu estizi sal-2014 mumiex pont ta' leġislazzjoni Ewropea fil-prezent. Imma jistaw waslu għal rekwizit li wieħed jipprepara pjan ta' kwalità tal-arju tal-ajr. Il-membri, stati membri għandhom sa' din s sena biex joffru il-pjanijiet tagħhom għal 2010. Grazie ħafna, Sur Puzzled. Grazie ħafna. Grazie, Komissarju, eh, xieġax mistoqsijiet, eh, xtaqta mill-lek. grazie tal- tweġiba verament detaljata, ma xtaqt nistaqsi jekk il-Kommissjoni taf li stati membri qed japplikaw l-istess kriterji esigenti eh, u tini jekk għandek E, suġġerimenti speċifiċi kif ċerta blit jistaw inaqsu il-tniġġix li għandhom. Kriterji huma l-istess għal pajjiżi kollha. Huwa veru li nħabba ċerta raġunijiet ġeografiċi kon per eżempju fil-kas ta' Milan fl-Italja għandhom iżjed diffikultajiet biex jaslu l-istess kriterja e, bħal ċerta bli toħra mawwa naħsbu li huwa importanza kbira għal-ċittadini kollha fl-Unjoni Ewropea kollhom garanzija tal-istess livell ta' ħarsin. U dan hija l-kwestjoni eh, ewlenija u hekk. Evidentement, jekk ikun hemm kwestjonijiet speċifiċi li huma lokali ta' natura eh, huma speċifiċi għal reġuni u lokalità, eh, ovvjament aħna nieħdu nota tagħhom u nispruvaw nindirizzaw fl-ispirtu e ta' kollaborazzjoni mal-awtoritajiet biex insibu soluzzjoni adekwata. Lantana huwa dejjem li nsibu soluzzjoni biex nejnu u nejnu ma fl-istess jien ikunu eżiġenti. Tieni mistoqsija tiegħek aħna normalment ma natux rekomendazzjonijiet speċifiċi l-bliet għax frankament nħossu li l-autoritajiet emmek edin pozizjoni ħafna ħjar, jafu situazzjoni ħafna ħjar mill dak li nafu aħna. Aħna nċekjaw biex naraw jekk qed jiġu rispettati il-limiti, imma normalment it-tip ta' approċ standardizzat li għat riżultati tajbin huwa taħlita ta' mizu, diversi miżuri eh, dawk li kunu fokati fuq żmien qasir u oħrajn li forsi kunu użiet ta' natura strutturali u fi żmien twil. Grazzi ħafna Komissarju. Eh, mistoqsija li miss huwa mill eh, Onorevole Kalimbach għandha xtaqsam mal-strategija tal-Unjoni Ewropea dwar il-biodiversità. Komissarju Kjoġbog. Uh, uh, uh, Grazie ħafna onorevoli membri. Il-Kommissjoni qed tem il-strateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea dwar il-biodiversità li ħaj probi il-qafas biex nifokaw il-liġi fuq il-liġi ta' biodiversità ħna qed nippruvaw niladottawhom eh, fil-bidu ta' Mejju. Minħabba li l-abbozz ta' strateġija qed tiġi trattata fil-Kommissjoni ma nistax niprovi ħafna dettalji fuq il-kontenut. Imma madana kollu nista' najdilkom li din hija ħaġa li tirrispondi għal mandat ambizzjuż tas konsil ta' sani għaddiet u l-impenni globali li l-Unjoni Ewropea impenjat ruħa f'ko fuq il-biodiversità. L-istrateġija ħat iġi fokata fuq sitt punti biex ħares eh, jifokaw fuq dawk li qed waslu għat-telf ta' biodiversità. Konservazzjoni ta' natura, restaw ta' infrastruttura ħadra l-bidja eh, u foresti, sajt, speċi invasivi u kontribut tal-Unjoni Ewropea għal biodiversità. L-istrateġija jkollha l-benefiċċju tal-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li teżisti bħalissa inkluż ġestjoni finanzjata adekwatament tal-Europa 2000. Huwa importanti wkoll li naraw kif ir-riformi tal-politika tal-bidja u tal-sajt u tal-koeżjoni ħajjejnu biex jatuna l-appoġġ għal din l-istrateġija il-target ta' 2020 t tesiġi li waqfu il-telf ta' biodiversità. Jiena nista' niżgurakom l-istrateġija ħajkollha fi azzjonijiet li huma ffokati biex naslu għal dan l-an. Dan jfisser ukoll li jkun hemm azzjonijiet biex iżid ir-rata ta' implementazzjonijiet ta' direttiva ta' ta' safar u habitats u nrid jiżguru li jittieħdu l-passi biex wieħed ikun jista' jasal għal status ta' konservazzjoni adekwata għal ċerti speċi u habitats li huma importanti għall europa Meta niġu għall-implementazzjoni u l-infurzar tal-leġislazzjoni tal-ambjent in ġenerali, il-Kommissjoni għandha l-intenzjoni li eh, toffri komunikazzjoni ġdida iżjed tard din is-sena. Lan huwa li mhux jieħu post dak il-komunikazzjoni li huma relevanti imma li tipprova tejjibhom billi tiffoka fuq l-istruttura ġenerali u l-bażi tarfin li eh, huma fil-qafas ta' dawn eh, l-implementazzjoni tal-akwi. Fil-kuntest ta' l-inizjattiva aħna ħanħarsu l-alternattiv biex insaħħu l-kapaċità ta' monitoraġġ fil-livell tal-Unjoni Ewropea u kollu s-sistema ta' inspezzjonijiet. Għabħet li tjaraf li l-qafas legali ġdid fuq l-inspezzjonijiet tal-ambjent ġattej fl l snin, specialment bl-adozzjoni tal-kriterji minimi għal ispezzjonijiet ehm, ambientali fl-Istati membri, kif ukoll li jiġu inklużi ċerta dispożizzjonijiet fil tal-ambjent. tal-ambjent. Il-komunikazzjoni għada qed tiġi eh, preparata u l-kontenut eżatt għadu ma ġiex maqbul. Aħna ħajkonna proċess ta' konsulta mal-partijiet interessati eh, bil-komitati, inkluż il-parlament bil-komitati tajaw, biex il-membri kun jistaw jgħatu l-opinjonijiet u jtuna input. Grazzi ħafna kommissarju, qabel maħna eh, nibdew bil-supplementari nishtiq najt l-dawk li għedin fil-plenarja li l-mistoqsija li eh, li jmiss wara din eh, hija l-aħħar waħda għallejla. Grazzi ħafna, President. Għom ħafna kommissjoni tal-tweġiba eh, tijak. Aħna ħarqina ħarqana biex naraw din l-istrateġija l-ġdida. Parlament għand ħafna ideat Parlament għandu ħafna ideja taħna jekk nħars tħadditna dwarna għoja l istrategija Jien forsi nixtieq tikkummenta xi ftit eh, eh, kif għed navanzaw fil-implementazzjoni tad decizjoni ta' Nagoya u protokoll PS. Eh, X'progressar, sar, x'skadenzi fuq il zoni protetti, jek kien hemm progress em, referenza konkretament fin-Nagoya biex nkunu nafu qed nibansaw hemmhekk. Qatt ukoll la jkun hemm sforz għal eh, biodiversità fil-kap li huwa wieħed mill-istrumenti li aħna eh, wieħed mill-istrumenti għandna biex nħarsu biodiversità. U postijiet eh, li mhumiex zoni rurali, zoni ta' bdewa xħana xħipjanijiet għandek, issanna mistoqsi addizjonali mistur Posselt. Għazzi għafna komissarju jina nixċi insaqsijek fuq din il-kwistjoni għandix intenzjoni tiffoka fuq ħarsin ta' eh, eh, il-flora u l-fauna slavaċ manki eh, għandek moħħok eh, eh, u kol tħares ċerta animali ta' kompanija u ċerta pjanti. Għacċaf li surbandi. Waħda għed nitkellmu dwar biodiversità, waħda mill kwestjonijiet li prezentiment hija pressanti fost ċerta stati membri, inklus il-tiegħi, huwa li provaw ikonna targets iżjed baxx mill-Unjoni Ewropea fuq l-leġislazzjoni dwar in-natura. Jiena nixtieq naf mill-Kummissarju jekk u jaqbilx li aħna nkunu nistgħu mbaxxu it-targets jew kan nix insommu dawk li għandna bħalissa. Grazzi. Kummissarju. Grazzi ħafna l-tlieta. Dwar negoja kif sejrin. APS l-affarijiet qed javanzaw, hemmhekk mhix problema Hemm problemi bit-tradizzjonijiet imma fis-sustanza sejrin tajjeb. Aħna ġiġa qed għandna pjanijiet biex nippreparaw leġislazzjoni wara li ħan niffirmaw Mbagħad inkunu mmorru għal proċess ta' ratifikazzjoni. Hija ħaġa li dum ċerta żmien imma ma nanticipax li hemm problemi. M'hemm xkil. Issa dwar iż-żoni marittimi aħna qegħdin naqra lura dwar il-żoni protetti imma qed nippruvaw navanzaw ma eh, ovvjament għanna impenni f'Nagoya u għanna bżon namlu iżjed dan il-lat. Anki daħni ġaqsam minn natura 2000, impenni ta' għanna mek. Il-finanzjat ta' natura 2000, għet niprofa namel ta' kull ma nista biġina tkun rappresentata fl-ewwel pilastru u kull fit-tielet. U l-biodiversità jkollha l-attenzjoni li ħaqqa fil-kap ta' ġejjini. Aħna ġa preparajna ċollos eh, Hedegar u jien itra mit tlet kummissarju li batna l-aħħar konsil ta' Ministru tal ambjent fej aħna naqblu dawn il-kwestjonijiet huwa direzzjoni li rridu nsegwu. <clears throat> Issa dwar il-mistoqsija tas-sur puzzled Kwestjoni tal-istorja tal-Natura 2000 e, palissa qed ħares filmija tal-żona e, Ewropea, art Ewropea, bat għanna direttiva dwar safar u direttiva dwar l-habitat hemmhekk hemm speċifikat min u kif u flima f'livell jiġi protett. Għallek hija leġislazzjoni wiesa' li mhux qed tiffoka fuq eh, eh, speċi li qegħdin f'periklu jew eh, aħna rridu naġixxu b'forma li jkollna ħarsin wiesa, imma l-fattu li ħafna mill-ispeċi fl-Unjoni Ewropea <clears throat> li ġew identifikati bħala f'kondizzjoni ta' periklu qegħdin f'pożizzjoni ħażin ħafna mwera mux ħazin. Għanna bżon namlu iżjed. Issa dwar il-miri tagħna il-risposta hija sempliċi, ma aħna ma nix nifokaw fuq li imbaxxu eh, għanna nifokaw fuq l-implementazzjoni ta' natura 2000. Ġifieri nippreparaw il-pjanijiet ta' ġestjoni u jkonna finanzjar adekwati eh, li għanna bżon għalġejjini Grazie ħafna kommi. Daw l-ħar mistoqsija. Waste management. Ħar mistoqsija dwar li manager tal-iskart fil-Greċja. Signora President, membri, il-direttiva għafas tal-iskart ġdida għanda ħames passi għal għall-manager tal-iskart. Il-prevenzjon tal-iskart, unbatem l-użu mġdijt tal-iskart, bat l-riċiklar, rimi tal-iskart bħala l-axar rizorsa. Devjazzjoniet mill-ġerarkija tal-manager tal-iskart huma possibbli iżda stati membri li li jmorru l-lem il-ġerarkija jridu ġustifikazzjoni solida. Għalek rimi tal-iskart f'mizbliet li għedin fil- fl-axar post tal-ġerarkija għandat għandha tkun l-axar għazla. Purita olja ta' materjal ta' skart bħal karti u ġiċ u ma' priorita' għal riużu tal-iskart fl-industrija. Dan huwa għaliex il-separar tal-iskart huwa normalment l-iktar mod favorevoli għal ġbir tal-iskart taħt il-direttiva tal-iskart stat membri iridu jintroduċ sa' 2015 il-ġbir separat tal-iskart tal-iskart għal karti, ħġieġ, plastik u l-metall daw sistemi jridu jiġu adottati għal ċirkostanzi nazzjonali, jridu jkunu effiċjenti u jrid kunem hemm teknoloġiji ta' separar tal-iskart ta' kwalità li huma disponibbli. Iżda l-ġbir fis-sors huwa huwa l-iktar mod irħis biex ikonna skart separat ta' kwalità għolja. Greċja għandha problema bil-rimi ta' skart Miss Bridget ta' mill-qorti fl-2005 minħabba l-kwalità minħabba numru għolli ta' Miss Bridget illegali li kella. Din kwestjoni għadha mhix riżolta za f'Diċembru 2010 l-awtoritajiet Griki provdew pjan ta' azzjoni li skonda l-pjan il-miżblit illegali ħajnal u kollha sa' ġunju ta' din is-sena. Il-Kummissjoni tilqa dan pjan inkluż il Pjana l-bini ta' miżbli ġodda għax dan huwa inevitabli bħal aħħar rizorsa biex jżommu dan netwerk ta' rimi tal-iskart biex jinżommu l-standards kont rekwiziti Ewropej. Il-bini ta' miżbliet kont direttiva tal-miżbliet tal-Unjoni Ewropea ġewwa progress komparat mal-prattika ta' rimi legali ta' skart Il-Kummissjoni tħeġġeġ l-autoritajiet Grigi biex ikomplu l-pjanar u l-bini tal-siti ta' Mizbliet li ġa qed jieħdu fondi Ewropej. dan kollu, il-Greċja titmur hemm minn dan u tersaq il-bot mill-rimi f'Mizbliet u timxi lejn l irkup tal-skart u l-riċiklar skont l-aħħar statistiċi Ewropej fil-Greċja xi 82% tal-iskart municipali jintrema f'Mizbla fil-waqt li l-medja Ewropeja ta' 38%. fil-Mija. Il-prestazzjoni tas settur ta' riċiklar fil-Greċja huwa baxx ħafna biss 17% ta' skart municipali huwa riċiklat. L-implementazzjoni ta' direttiva Għafas tal-skart huwa priorità l-Kummissjoni u għalija ħan monitoraw il-politiki tal-skart nazzjonali permezz tal- pjanijiet nazzjonali tal skart iridu pjan tal-manġar tal skart ta' mill-Greċja qed nimmonitoraw ukoll l-implementazzjoni tal-rimi tal skart tal-Greċja skont il-proġetti li kolom fond tal-Unjoni Ewropea. Għan monitora l-fondi tal-Unjoni Ewropea x'naw l-proġetti imorru skont il-miri fil-leġislazzjoni ta' skartana. Fil-kas tal-Greċja u essenzjali biex innaqsu ir-radam unżidu l-riċiklar permezz tal-ġbir separat ta' skart li maniġjar sew tal-iskart għandu jintwera bħala opportunità x'jista' jikkrea negozju xogħlijiet fil-pajjiż u essenzjali wkoll biex jintlaħqu l-miri tal-Unjoni Ewropea permezz tal-użu tal-aħjar pratiċi u fl-aħħar nista' nsemmi wkoll l-membru parlamentari li għada ħan lejn il-Greċja fej mura l zjara ta' ġurnata u ħan diskutu dawn kwistjonijiet fid dettall emmek. Grazzi, komissarju. Thank you very much din il-frazi ta' timlini eh, fiduċja allura waqt li tkun il-Greċja komissarju mur viċina teni fejn għal daw l-aħħar erba' issa problemi bejn ir-residenti u l-forzi tal-pulizija u anka dan minħabba nabba situazzjoni ta' dan l-iskat li inti analizzajt dinija l-ar fost is-soluzzjoni għaliex taċċettaw studji ambientali <clears throat> li fihom fl-ħat tal-ġurnata aħna għandna skart li jispiċċa sansita fl-ilma u fil-baħar dan huwa skandlu. Jekk ma jiqafx dan l-iskandlu, ekonomiku għax hemm finanzjament Ewropew, il-problema qatt ma nsibu soluzzjoni għalli. Allura nitolbok biex tintervjeni b'mod l-iktar bil-mod l-iktar eh, malajr jien ringrazzjak tal-istudju tal-analiżi tiegħek imma qegħdin għadna lilin mill-prattika. Kommissarju? Sure. Kommissarju għandek sedina oħra. Ħamur fil-postijiet l-eqreb għal-Ateni fl-ewwel ġurnata jkolli dibattitu ma' tlet komitati tal-Parlament Elleniku għan diskutu din il-kwistjoni. Jien konċju ta' din il-problema u serjetà tal-kwistjoni biex nejdilkom għaliex aħna bħalissa favur u għet nikkofinanzjaw ftit mill mir-radam għavolju huwa fl-iktar livell baxx tal-ġerarkija l-iktar punt importanti li għandu jiġi konsidrat huwa saħħa tal-bnedmin u l-protezzjoni ambientali. Rridu niżguraw li dan huwa protett. U naħseb li huwa importanti li aħna provaw nsibu l-aħjar soluzzjonijiet possibbli iżda ġili huwa neċessarju li nimxu pass pass rajt mid-dejta li qed nirċivi fl-Ewropa kollha li meta l-pajjiż jibda b'mod serju jissepara l-iskart il-mod għal livell li ta' riċiklar u livell baxx ta' radam hija qasira ħafna għalhekk fondamentalment hija l-ġbir ta' skart separat u meta dan isir sew mbagħad l-affarijiet jistgħu jimxu quddiem bil-ħeffa. Iżda sfortunatament jekk ir-radam hija l-aħħar l-uniku għażla u jekk irid nipproteġu il-saħħa tal-bnedmin rridu niprovdu dan. Grazzi, Kummissjon tal-Parteċipazzjoni il-mistoqsijiet li ma jistgħux jiġu ma jistawx jiġu risposti minħabba nuqqas taħin jistgħu jintbatu bil-miktub. Grazzi.